Okay, very well. Thank you for... Process. Grazie. tal-qedin hawnhekk, merħba unistaw nibdew. L-ewwel punt fuq l agenda l-adozzjoni jekk jekk joġobkom ħbieb. We have really to start. Ejja nibdew. Mela, jekk m'għandkomx kummenti fuq l-abbozz tal-aġenda dan jiġi meqjus bħala adottat, grazzi. Imbagħad l-aħbarijiet tal-President fuq punt 2 il-web streaming. Aħna ah, nfakkar il kulħadd li laqa qed tiġi web streamed. U l-applikazzjoni tal-e-meeting hija Eh, disponibli għal membri kollha l-assistenti u l-personal kollha. Approvazzjoni tal-minuti mbagħad tal-laqgħa ta' Settembru jekk m'hemmx oġġezzjoni sal-aħħar tal-laqgħa l-minuti jiġu meqjusa bħala adottati. Issa. Nibdew bil-votazzjoni fuq ir-rapport tal-governanza tal-Unjoni Enerġetika, rapport importantissimu tar-rapporter mill-ħodor. Nilqa il-membri taż-żewġ kumitati parlamentari MV u Itra e li flimkien qegħdin jaħdmu fuq dan il-fajl tant importanti dwar l-Unjoni Enerġetika. Ringrazzja kulħadd ukoll ta' kollaborazzjoni tajba ħafna speċjalment is-Sur Buzak u iż-żewġ co-rapporters. Nixtieq issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Olaf Henker, Viċi Presidenza, biex ukoll ikun jista' jintroduċi il-punt. Grazzi ħafna l-odwa tajba nixtieq l-ewwel qabel xejn jekk jaġobkom silenzju Mela, l għanet nishtiq najt il-sur Buzak ma jiflaħx illum, pero mandiġ dubju illi fissem kullħat f'din is-sala nista jiena nawguralu ferqan ta' malaj ħalli jiena għatmana mill-aktar fis taqblu. Sawa, mela dan affajl importanti bħafna rabtiet ma' rapport fuq l-enerġija rinnovabli u direttiva tal-efficienza enerġetika li votajna aħna fuq fitre fit-28 ta' novembru. L-membri b'kollox resqu 1700 emenda għal proposta tal-Kummissjoni u naħseb il memx għalfejn ngħid li proposta tant komplessa b'daw il-referenzi u rabtiet kollha ma' fajl zoħra f'kumitat konġunt vera diffiċli. Nixtieq nirringrazzja ko-rapporteurs, il president MV u Shadow Skolla li ħadmu fuq dan ir-rapport tal kooperazzjoni eċċellenti li kellna matul il-proċess kollu dak kollox li xtaqt ngħid. Grazzi. Grazzi, mela, ħanaddu dritt tal-vot. Il-membri kollha li għadhom ma ħadux postom jekk joġobkom sibu postkom immedjatament. Għandkom 30 sekonda massimu biex issibu postkom. In the meantime, put... Sadattan daħlu l-kards bil-lest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 kontra astenzjonijiet maddiċ. L-ewwel verifika tal-votazzjoni komplikata tal-lum kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda. Nabżu ftit paġni għal paġna erba' emenda erba' 84 minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, ħan s-siltu l-lumma, eh? ħan ġildu sew verifika. Hmm? Iva, Vault is now closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. So, amendment 46, those who are for. Amenda 46, favur kontra verifika. close, the vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. So amendment. Amenda 47 minu favur kontra astanzjonijiet ma ditx. 501 favur kontra astanzjonijiet ma ditx. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit verifika <laughs> As you wish. <laughs> Kif tridu namen? Maluqa. Għaddit. Tajjab. Inti li tara jekkux vera għaddit, mux hekk. 49 favur. Mill 523 favur kontra astensjonijiet għaddit. Ħamismija favur kontra astensjonijiet maddieċ. 510 favur favur kontra astenzjonijiet għaddit Niverifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 351 favur kontra. Astenzjonijiet ma ddeċ. 512 favur kontra. Ejja naraw. Il-votazzjoni maluqa għaddiet. Tajjeb wis, kompromessi komplikati, kompromess li ta' A, vot elettroniku. Votazzjoni mal wuqa Maddiċ. Kompromess li ta' B, vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. maluqa Għaddit. Tajab wiz, 516 minu favur. Anzi, 16, 516 minu favur. Grazzi kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tawa verifika. Votazzjoni madwa. Kalkom raġun, kalkom raġun, maddiċ. Issa, għamendi 517 favur kontra astanzjonijiet maddeċ. Tidu taraw, sawa, eja niprofaw, nħdu verifika. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kelli raġun di darba 518 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Nasab nista' nanticipakom u marru għal verifika. Votazzjoni maluqa. Għadda. Ħammes minu favur. Minu kontra. Għadda. Minu favur, Hamas jek ġobkom u l-idejkom. Min kontra għadda. Verifika. Tajjeb, pan ċakjaw kollox. Votazzjoni malu għassa għaddit. Ħammismija 520 minu favur. Minu kwa, eh, għadollu dejkom. Grazzi. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Tajjeb u jess. Iva, jek tiddu verifika, verifika. Mux problema. Votazzjoni issa maluqa. Bizdess maġġoranza. Tajjeb, wis issa l-emenda ta' kompromess nejn A, namluha b'vot elettroniku u ħaniftaħ votazzjoni. Tnejn A. Votazzjoni maluqa. Għaddit. u naddu għal kompromess 11 fuq paġna 12 minu favur kompromess 11 jekk ġobkom u li dejkom minu favur kontra astenzjonijiet għadda Ma naħseb li tidu verifikaw xak, tajjeb, mela għajan verifikaw. Nalaq il-votazzjoni u kalli raġunijien għadda Naddu issa għal paġna 16 kompromess erba minnu favur jekk iġobkom u idejkom. Grazzi. Minnu kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess 5A. Votazzjoni elettronika. vote. I have to close the vote. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nistaw naħaddu għal paġna 24 emenda 6 4 3 minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paġna 25, amenda ta' kompromess 6a, għan votaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Naddu issa għal kompromess seba paġna 30. Minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess 8, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess dissa naddu għal paġna 34 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Saba ħamsa wieħed minu favur kontra astenzjonijiet ma' 10. Tajjeb, verifika kif tixtiequ. Nalaq il-votazzjoni u fil-fat ma ddiċ. 752 minu favur kontra ma ddiċ. 753 favur kontra astenzjonijiet ma diċ verifika votazzjoni maluqa ma diċ 7-5-4 minu favur kontra astenzjonijiet verifika. Tazzjoni maluqa. Għaddiet. 755 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet 750 favur favur kontra astanzjoniet għaddeċ. 57 favur kontra astanzjoniet għaddeċ. 58 favur kontra astanzjoniet għaddeċ. 26 agri favur kontra astanzjoniet għaddeċ. 759 favur kontra astanzjoniet għaddeċ. 760 favur kontra kontra assenzjonijiet għaddit seba' 6 wieħed favur kontra assenzjonijiet verifika maluqa maddiċ 7 6 tnejn favur kontra astenzjonijiet maddeċ. erba, favur kontra astenzjonijiet maddeċ. ħamsa favur kontra Seba setta setta favur kontra astenzjonijiet maddeċ. seba' favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Verifika. Maluqa votazzjoni. Ma Mela naddu għal 39 787 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ 709 favur kontra astenzjoniet maddiċ 709 verifika maluqa, votazzjoni ma ddiċ. 7 791 favur. Olli dejkom minu favur. Kontra, astenzjonijiet ma 7-2 favur. Kontra, astenzjonijiet ma 7-3 favur. Kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Saba erba' favur kontra astensjoniet maddeċ. Seba ħamsa favur. Anzi, din hija votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ it-tieni parti favur. Anzi, tieni parti sa' dal kas Tajab, 513 u 796 blog vote minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma dieċ. Kompromess għanumru 10 minu favur kontra astenzjonijiet għadda 803 favur kontra Astenzjonijiet ma d-dieċ. 805 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Votazione maluqa. Għaddit. Wieħed design. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar verifika. Naħseb li għaddit imma aħjar niċċekja. Maluqa. Għaddit. Naf, kollegi, li għajjenin wasalna fl-axħar tas sena ma kieġobkom u l-idejkom għax ma impossibli nkella. Timmi 11, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Verifikaw. patazzjoni maluqa. Maddiċ. design issa minu favur. Ollu dejkom Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 112 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 813 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 814 favur kontra astenzjonijiet għadda 815 favur anzi da jaqa 816 favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. U maddix. design favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Mela ħajja niċċekkjaw fil kos Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Skużawni. waħed 7 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar naħdu verifika. votazzjoni maluqa. Maddiċ. Timija 18 favur kontra astenzjoniet ma astenzjonijiet Timija 119 favur kontra astenzjoniet għadda. Verifika. maluqa. Oh, ma ditx bil-ħnina. Agrit 120 favur kontra astensjonijiet għadda 8-2-0 jaqat, 8-2-1 favur kontra stanzjoniet maddiex. Imbass naqbżu għal 8-3-2 favur kontra stanzjoniet maddiex. Emenda 95 favur kontra astenzjonijiet naħseb li għadda imma aħjar nidu verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Compromise. Compromise nax. Favur kontra stanzjonijiet għaddit. Naqbżu issa għal paġna 50. Kompromess 13. Favur kontra stanzjonijiet Għaddiet. Għaddanz il-kompromess. 52 kompromess 14 dawk favur. Ollu jdejkom sew. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda zdaħjar illi niverifikaw. verifikaw Votazzjoni maluqa. Jidispeċina li komista għaddiet. 85 dok favur kontra astenzjonijiet. Ħajkolli nivverifikati minħabba li mux qed nara li qed tollu jdejkom biżżejjed minn-naħa tax-xelluk tas-sala, ġifieri ejja nerġgħu nivverifikawha. Votazzjoni miftuħa. Check 885. Nivvotaw 885, nara il-votazzjoni. Ah, that was the reason why I checked that, so it is rejected. I'm very sorry. Maddiċ. Naddu issa għal kompromess mistax. favur kontra stanzjonijiet għadda li ma naħsibx li hemm fejl li n-verifikawa. Il-kompromess 16 dok favur kontra astenzjonijiet. Din aħjar niverifikaw b'mod elettroniku kom votaw. And vote is closed. Unfortunately, it was adopted. għaddiet. 927-928 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet maddewx. 929 dok favur kontra astenzjonijiet Mija 117 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tixtiju niverifikawa, mela le niverifikawa, permessa votazzjoni elettronika kieġab kun Close. Votazzjoni maluqa. Għaddit 935 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 118 u 930 flimkien favur kontra stanzjonijiet aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika. Closed. Nala votazzjoni għaddew it-nejn li huma 931 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jek tixtiqu nverifikaw permess ta' votazzjoni elettronika nistgħu wkoll. What is closed? <coughs> <coughs> Rejected. Votazzjoni marruqa maddiċ. 934 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw permess votazzjoni elettronika. Closed. Nal votazzjoni għaddit 932-933 ma għadhomx joddu sanaddu għal 936-937 favur kontra astenzjonijiet dewx. 943 favur kontra astenzjonijiet naħjar niverifikaw għadin. Close. Tal-votazzjoni għaddit. Mija u disa flimkien dawk favur. Jekk iġobkom u l-lujdejkom sew dawk li huma favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw. verifikaw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 61 nistanikom fit-sekondi u nivvutaw fuq 974. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela 975 u 76 dak favur kontra astenzjonijiet. Maddewx 977 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 978 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 980 favur kontra astenzjonijiet maddieċ kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet Jekk tixtiequ niverifikawa nistgħu iżda jiena naħseb li għaddiet għadda dal-kompromess. Close. Nara votazzjoni għadda l-kompromess. Kompromess 18a u 18 li ħan nifutaw dwarhom votazzjoni elettronika mela nibdew bi 18a kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa. We can wait a bit, okay, and uh, 18a, we vote electronically now. 18a. Has everybody voted? Vote. Kulħadd ivvota mela nara l-votazzjoni. Dan il-kompromess għadda. Ma l-kompromess li jmiss madur xjot naddu sal-paġna 68 u nivvutaw fuq l-emenda 1038 fuq il-paġna 68 issa nistenniku ħalli s-sibu għad l-emenda dak favur kontra stenzjonijiet aħjar nivverifikawa. Kulħadd tivvota Nala, il-votazzjoni Mattiċ. Wieħed tlieta minn favur kontra stanzjoniet Mattiċ emenda 1044. Le, memx għalfejn verifikaw għaddi kienet ċara 1044. Dawk favur kontra astenzjonijiet Mattiċ. Kompromess 19. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 20, paġna 71, favur kontra stanzjonijiet għadda. Kompromess 21, favur kontra stanzjonijiet għadda. Kompromess 22, favur kontra stanzjonijiet għadda l-kompromess issa jek tixtiju nistaw nivverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġibkom votaw. This now closed. Nara, il-votazzjoni dan il-kompromess għadda. Paġna 75 issa. Nivvotaw fuq il-kompromess 23 dawk li huma favur kompromess kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw il-votazzjoni ta' dan il-kompromess, votazzjoni elettronika miftuħa. Uh, for everybody voted, yes. Naħseb illi kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni il-kompromess ma' Mela rridu nivotaw fuq dawn l-emendi, wieħed wieħed 06 favur. Paġna 75 din. Qed nivvotaw l-emendi tal-kompromess 23. 1106 dawk favur kontra stenzjonijiet m'għaddix m'għaddix. Jekk tixtiew nivverifikaw verifikaw L-emenda 1106, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Nal il-votazzjoni maddiċ din l-emenda 1107 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 24 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 25 dawk favur kontra stenzjonijiet għadda. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tajba ħafna li kellna matul l-ewwel nofs ta' din il-votazzjoni issa nitlob lill kollega minnaħa tal-itresa biex ikompli. Mela kompromess 26. Favur kontra stanzjonijiet għadda l-kompromess. Kompromess 27 minn favur kontra stanzjonijiet. Għadda l-kompromess minn dubju ta' xejn, kompromess 28 favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess 29, skużawni, 29, 28, favur kontra stanzjonijiet għadda. Ejja sa nivutaw l-emenda 1204, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ejja nivutaw sa fuq 163, favur kontra astenzjonijiet Naħseb li din l-emenda aċċettata d-diet iżda jen verifikaw jekk tixtiequ votazzjoni elettronika miftuħa fuq 163. Nara il-votazzjoni għaddiet din l-emenda mela issa 1207 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ Issa nivvotaw fuq l-emenda 1208 favur kontra astenzjonijiet ħajkonna nivverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika. 1208 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni maddiċ. Issa nivvotaw fuq 39 minu huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jekk tixtiju nivverifikaw votazzjoni elettronika kieġob kon votaw fuq 39. I close the vote. Accepted. Nara il-votazzjoni għaddiet issa 1210 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 1211 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiqu mela nistgħu nifverifikaw votazzjoni elettronika fuq 1211 kieġobkom. I closed. What's wrong? I close the vote. Nala il-votazzjoni maddiċ. 164 u 1212 flimkien favur kontra astenzjonijiet ħajkonna niverifikaw permessa votazzjoni elettronika kieġukkom i-vota. Nar votazzjoni maddewx 1214 minn favur kontra astenzjonijiet Nasab li ħajkonna niverifikaw permess ta' votazzjoni elettronika fuq din l-emenda. Le, anzi, għedin jgħidu li li rridu nivitaw fuq 1213. Minu huwa favur, minu kontra, astenzjonijiet. Aħjar nivotaw votazzjoni elettronika fuq għadin, kieġob kon votaw fuq 1213 nar il-votazzjoni ma ddiċ. Issa naddu għal 1214 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 1215 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 1223 favur kontra stanzjonijiet. Nixtieq li nivverifikaw għadin votazzjoni elettronika kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Issa 1221 milu favur, milu kontra, astanzjonijiet aħjar niverifikaw għadin ukoll. koll Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, skużawni. 1222 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 1224 favur kontra astenzjonijiet maddiċ ukoll. Numru erbaj minu favur kontra astenzjonijiet bieħatu erbaj minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ fuq 41 zdek tixtiju verifika votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa votazzjoni samaluqa għaddiet Tajjeb ħafna mela naddu issa għal 1225 minn favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Numru 42 issa minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 1226 dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa Paġna li mis 1249 mun favur kontra astenzjonijiet tieċ. Issa nivvotaw fuq 167 wieħed 256,257 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw daw permess ta' votazzjoni elettronika fuq dawn it-tlieta. il votazzjoni għaddew naddu issa għal votazzjoni fuq l-emenda 168 u 1261 dawn l-istess dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddewx 1265 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ 1266 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet Ma Madrid ukoll 1276 mil favur kontra astenzjonijiet maddiċ 1268 mil favur kontra astenzjonijiet maddiċ 169 favur kontra astenzjonijiet maddiċ jekk tixtiequ mela le nistgħu nivverifikaw 169 votazzjoni miftuħa Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa għall-emenda 1271, 1272, 73 u 74 mil-favur kontra stanzjonijiet. Maddewx mela 1275 favur kontra astenzjonijiet maddiċu mela koll. Issa naddu għal kompromess 30 minn huwa favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess. Nagħlaq votazzjoni. għaddi għadda l-kompromess, issa kompromess 31 a. Min huwa favur? Kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw anka din votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-kompromess għadda. Issa nivvotaw fuq l-emenda 1406. Li rridu naqbżu ħafna paġni biex naslu għalija. Fu l-emenda 1460 vota. Minu a favur, kontra. Astenzjonijiet nasib li aħjar niverifikaw di votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nalaq votazzjoni maddiċ. Naddu issa l-kompromess 32 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Naddu s-salamenda 1437 fuq il-paġna 105. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Ammenda 1438 minu favur, kontra astenzjonijiet, maddiċ ftit 1439 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 1440 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 1441 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Il-firmerja er, wieħed wara bajen irġan prova favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet. Segir electronic. Jen b b'mod elektroniku. Niftaħ il-votazzjoni fuq 1440. Votazzjoni magħluqa għaddiet. 1445 favur kontra stenzjonijiet. Aħjar niverifikawa 1445 votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni maddiċ. Nifutaw fuq 186,444 u 1449 minu favur kontra estensjonijiet maddewx 1443 minu favur kontra estensjonijiet għaddit għan iċċekjawa permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 1446 favur, kontra, astensjonijiet, għan ċekja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 189 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emeja, emenda 1447 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 187 favur kontra astensjonijiet għaddit. Maddiċ, jgħid il-President. Votazzjoni elettronika miftuħa fuq 187. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kompromess 33 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, addit. Kompromess 34 minu favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess 35 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 36 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 37 favur kontra astensjonijiet għadda. Issa. Emenda 1468 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 38 favur kontra. astensjonijiet għadda. Kompromess 39 favur kontra. astensjonijiet għadda. Kompromess 40 favur kontra. Astenzjonijiet għadda. Emenda 1482 u emenda 1484 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 1483 favur kontra astensjonijiet diċ emenda 197 favur kontra astensjonijiet ħaniċċakjaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa fuq emenda 197. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 1485 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tidu niċċekjaw, mela ħan niċċekjaw fuq emenda 1485 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajb, wis. Kompromess 41. Ħanibdew votazzjoni elettronika minnu fi ħax din daqsxejn problematika. Kompromess 41. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa kompromess 42 għal darboħra nipreferi namlu vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Kompromess 43. Anzi, le. Emenda 1492 minu favur. Minu kontra astensjonijiet. Għaddit. Tidu nitċekjaw mela 1492 vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 1494. Minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess 43. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 1495. 95. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 1496 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 48 votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa? Addit. Issa ħanna qabżu għal emenda 1522 fuq il pagġna tiegħi pagġna 1114. Minu favur 1522 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, ħan iċċekjaw b'vot elettroniku 1522. ċeni maluqa. ditx. Emenda 1523 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. ditx. Mela, nitxekjaw 1523 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Naddu għal kompromess 49. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 50. Għal darboħra ktax ħatkunu viċin ħafna votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Kompromess 51 għal darboħra namlu vot elettroniku minnu fih, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda. Kompromess 52 għal darboħra vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa ħanaddu għal emenda 1582 favur kontra. konna nitċekjaw vot elettroniku fuq 1582 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, naddu għal emenda 1582 1586 kemm tqalbu l-paġna fuq id-dokument tiegħi paġna 124. Emenda 1586, 586. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Aktar xaddiet imma nipreferi niċċekkja. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa. Senaddu għal emenda 1624 u 1625 identiċi minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet? Għan iċċekjaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa fuq 1624 eh, u 1625 anzi votazzjoni maluqa. Għaddew. Naddu għal kompromess 53 nixtieq li nagħmlu vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Għanaddu għal-emenda 1633 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Matiċ. 1634 minu favur, minu kontra. Astensjoniet, naħseb li maddiċ. Tippreferu nitċekjaw mela emenda 1634 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 1636 minu favur minu kontra. Astenzjoniet? ma tiċ. Emenda 1637 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 1638 minu favur, minu kontra, astensjonijiet nipreferi niċċekkja. Mela votazzjoni miftuħa fuq 1638. Vot elettroniku. Votazzjoni maluqa ħaddit. 1639 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 1640 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ħajkollin niċċekkja votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa fuq 1640. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 1645 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet. Nipreferi verifika. Ma tantx nista' niddeċidi. Mela 1645 votazzjoni elettronika maluqa. Ma ditx. 1647 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet. Ma Għan iċċekjaw fuq 1647. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. 1646 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma ddiċ. Emenda 1648 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma ddiċ. Naddu għal 1000 649 minn favur minn kontra astenzjonijiet nipreferi niċċekkja votazzjoni elettronika fuq 1649. Votazzjoni maluqa ma diċ. 1650 minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet? ma diċ. Emenda 1651 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit 1652 u 1653 f'daqqa minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Għan iċċekjaw fuq 1653 u 1653 vot elettroniku miftuħ. Malu. Għadda. Emenda 1600 54,655 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, kolli nċekja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx. 1657 minu favur, minu kontra, astensjoniet maddiċ. 1656 minu favur, kontra, astensjonijiet irridu niċċekjaw, skużawni, mela, votazzjoni elettronika fuq 1656. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 1659 l-ewwel parti minu favur, minu kontra. Astensjonijiet maddiċ. Għaniċċekjaw fuq 1659 l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. ħaġa tajba li għatli biex nitċekja. It-tieni parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 1660 minu favur, minu kontra, astensjoniet maddiċ. 1661 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Sari kolli nitċekja. 1661, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Kompromess 44, aktar li seru kunem hemm differenza zaħra ħafna, vot elettroniku miftuħ. Votazzjoni maluqa? Għadda. Issa naddu għal-kompromess 45 aktarx trid qalbu l-paġna, nippreferi nagħmel vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 1678 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet maddiċ 1679 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Eb 680 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 681 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 1682 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Għanaddu l-kompromess 46, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda. Emenda 1686 u emenda 1687 f'daqqa minu favur, minu kontra, astensjonijiet dewx. Emenda 1688 u 1689 f'daqqa u anka 61 minu favur, kontra, astensjonijiet dewx emenda 1600 u design u emenda 62 minu favur kontra astensjonijiet maddewx. Emenda 1693 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ħani ċekjaw b'mod elettroniku 1693 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Skużawni, kienet għaddit. Grazzi tal-li korreġejtuni. Emenda 1649 minn favur. minn kontra? Maddiċ, kompromess 47, nipreferi vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 1000 699 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ da 1700 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ ħanaddu għal kompromess 54 minu favur kontra astensjoniet għadda ħanaddu għal premessa 218 u agri tnejn minu favur, minu kontra. Astensjonijiet maddiċ. Naddu għal premessa 216 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa 219 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Għan iċċekjaw vot elettroniku 219. Votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit. Tajjeb. Kompromess 55. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Għadda. Premessa 227 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Maddiċ 228 favur kontra astensjonijiet, maddiċ kompromess 56 minu favur kontra astensjonijiet, maddiċ. 240 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 57 minu favur kontra astensjonijiet għadda 247 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 58 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess Anzi, 261 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 262 favur kontra astensjonijiet namlu vot elettroniku fuq 262 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. 265 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 59. Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Premessa 8 minu favur kontra astensjonijiet. Għakonna nitċekjaw. Fuq premessa 8. Votazzjoni maluqa. Issa ħanaddu għal-paġna il-limis 286, anzi 68, maddiċ 269. Mela ħana lura l-268 u nifutaw mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għadit. 269 favur. għatnar l-ħati vota. Kontra għalek mela, għax kullħat kontra, ma u 271 favur kontra astensjonijiet ma u 273 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 274 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ Kompromess 60 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess 61 nixtieq li niċċekkjaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddix. Issa, ħanaddu għal 277 minn favur kontra astensjonijiet maddix. Agri 6 favur kontra astensjonijiet maddix. Issa, premessa 283 favur kontra astensjonijiet maddix. Tidu niċċekjaw Le, mela, 284 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mebx dubju. Kompromess 62 favur kontra astensjonijiet għadda. Għanaddu għal premessa 289 favur kontra astensjonijiet. Għanitċekjaw 289. 89, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 63, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess 64, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Premessa 297 minu favur kontra astensjoniet maddiċ kompromess 65 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 66 nipreferi vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess, anzi le, premessa 308 minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ħanamlu vot elettroniku fuq premessa 308, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 67 minu favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 68 favuri kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 9 anzi 69 jgħid il-President favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 70 favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa 339 flimkien ma' agri 8 minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. 341 favur kontra astensjonijiet Għanamlu votazzjoni elettronika fuq 341. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 71 favur kontra astensjonijiet għadda ħanaddu l-premessa 348 minu favur kontra astensjonijiet naħseb il maddiċ kompromess 72 nipreferi niċċekkja b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess 73 minu favur kontra astensjonijiet għadda ħanaddu għal premessa 369 paġna 146 fuq tiegħi favur kontra astensjonijiet mat-tiċ. 370 favur kontra astensjonijiet mat-tiċ. Kompromess 74 nixtieq niċċekkja mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Nadwa l kompromess 75, paġna 148 fuq tijaj. Kompromess 75, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għadda. Imis promessa 389 eh, favur kontra astensjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Anzi, ċekjaw? vot elettroniku fuq premessa 26. Votazzjoni maluqa. Addit. Premessa 391 favur kontra astensjonijiet matiċ. Kompromess 76 vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddix. Premessa 392 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ 27 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ 393 u agri 10 flimkien favur kontra astensjonijiet. Għaddit. 300 anzi 395 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 396 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 77 minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 78 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa, emenda 404 Paġġa 150. Minu favur. Kontra. diċ għani ċekjaw b b'mod elettroniku. għani ċekjaw fuq premessa 404. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. diċ Kompromess 79. Favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 80 favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa agri 11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 81 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 82 ċekja iċċekja mot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fuq 82 għadda. Kompromess 83 minu favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 48 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 85 nixtieq votazzjoni elettronika Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess 86 minu favur kontra astensjonijiet. Għadda. Kompromess 87. Votazzjoni elettronika. Vot miftuħ. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Le, għadda mhix magħluqa, magħluqa issa u għadda. Premessa 439 fuq il-paġna li mis, Minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 440 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Kompromess 88 minu favur kontra astensjonijiet Għadda kompromess 89 favur kontra astensjonijiet. Għadda. Premess 447 minu favur kontra astensjonijiet. Maddiċ 448 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Għaniċċekjaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ kompromess design favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess wieħed u design favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa 456 minu favur kontra astenzjonijiet ħajkonna niċekjaw. Premessa 456 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa 455 minu favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Kompromess 92 favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa 461 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess tlieta u minn favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa 465 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw b'mod elettroniku fuq premessa 465 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma ditx. Issa, futaw għan blok minn 202 sa 207 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma dewx. Il-votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għanna ikkalmaw sinjuri. L-ewwel nifraħ li rapporters jixtiequ intervjenu le nirringrazzja lill viċi Presidenti tal-ITRE ħanifutaw fil-plenarja ta' jannar. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni nal-ulaqa.